Welcome and be seated. First of all. Jekk jaġobkom sibu postkom, merħba lil kulħadd membri tal-Parlament Ewropew, delegazzjonijiet nazzjonali u koll rappresentanti tal-Parlamenti nazzjonali illi għaw eh, miġbura l-lum flimkien f'dan il-grupp ta' skrutinju parlamentari konġunt. Merħba u speċjalment lil ko-president, sinjura Taliti, li qed tirrappreżenta il-presidenza eh, finlandiża tal-Unjoni Ewropea għas-semestru attwali. ħankun għadin immexxu din is-sessjoni it-tnejn li aħna fl-imkien u għalhekk huwa ta' pjaċiru ta' onur għalina illi tinsabu hawnhekk din il-ħames laqa tal-ekkim sejħa JPS. Dan il-grupp ta' skrutinju parlamentari konġunt għall-Europol din l-Aġenzija tant importanti għall kooperazzjoni tal-Pulizija fil-qasam ta' sigurtà. Aħna kuntenti illi għanna 64 parlament nazzjonali rappresentat 64 par membri parlamentari rappresentaw 26 stat membru u um, um, kamra parlamentari. Sar ħafna progress daw l-ħara xar snin sa minn mindu daħlet fisse iż-żona ta' Libertà, sigurtà u ġustizzja flimkien ma' TFU li hija element importanti ta' trattat ta' Lisbona li saħħaħ ir-rwol tal-Europol fil-kooperazzjoni bejn il-Pulizija u bejn l-awtoritajiet tal-Pulizija u servizzi oħrajn tal-infurzar tal-liġi u kooperazzjoni wkoll reċiproka biex niġġieldu u niprevjenu reati serji li huma bħal terrorizmu pereżempju u reati oħrajn li jaffetwa l-interess tal-Unjoni. Aħna hawnhekk tassew gburin li dina l-entità twafqet f'kooperazzjoni mill-qrib ma'kom mal-Parlamenti Nazzjonali kif ukoll Parlament Ewropew għall-Presidenzi attwali u passati tal-Unjoni Ewropea biex naċċertaw li jkun hemm skrutinju dettaljat tal-Europol. tal europol Ninija bieċa xogħol intensiva ħafna lek jidu nżommu f'moħħna u koll il-kalendarju fuq il ġanet li ġejjina tikkonna daw sessjonijiet wara nofsinhar biex nibdew. U għada ħajkollna sessjoni wkoll u dina s-sessjoni ta' għada ħatkun tikkonsisti fi tlet taqsimiet. Propjament l-ewwel parti ħanibdew biha issa mbagħad wara tielet parti nieħdu kafe, Mbagħad ikollna t-tieni waħda biex niddiskutu l-emendi u t-tielet waħda sabiex niddiskutu mal-aħħar panel flimkien ma' professur Peragini u eh, supervisur tad-Data Ewropew. Imma għalissa Zommu f'moħħkom li dejjem ħajkun hemm il-possibilità ta' diskussjoni kif dejjem jiġri fil-fatt f'daw l-Assemblej Interparlamentari hawnhekk fil-Parlament Ewropew ħajkun hemm randa l-diskussjoni. U natu il-kelma lill-membri parlamentari Ewropej u delegazzjonijiet mill-Parlamenti Nazzjonali. Però jekk iġobkom żommu daqsxejn mal-ħin ħalli nkunu nistaw tassew niddiskutu l-punti kollha li għanna fuq din l-agenda tant intensiva li għanna illum kif għattilkom. Ħajkolna dawn iż-żewġ rounds diskussjonijiet u mbagħad fl-aħħar net ħajkolna preżentazzjoni mis-Supervisur tal-Protezzjoni tad-Data Ewropew, l-Assistent Supervisur propjament. Imma, ħakunu qed nibdew bid-direttur eżekutiv tal-Europol l-ewwel li qed jakkompanjana hawnhekk li qed fuq il-podium. U il-kap ukoll tal-Bord ta' Ġestjoni Ewropew Sur-Linter. U l-lejla mbagħad ħajkollna diskors ukoll tal-keynotes mill-kummissarju li ħoħsib l-affarijiet tas sikurta Julian King li qiegħed issa wasal fl-aħħar tal- kariga tiegħu bħala kummissarju hawnhekk aħna ħankunu qegħdin ukoll namlu riċeviment, ħajkonna riċeviment lejla biex ikonna ċans nitkellmu daqxejn bejnietna. Unpat ħajkonna xie emendi u kol fuq il-parteċipazzjoni ta' Danimarka u l-GPS Mars għamil ko-presidenti għabbażi ta' prezentazzjoni mill- mill-trojka presidenziali tal-ko-presidenti. Għanna nejdu koll din it-trojka presidenzjali l-lum kalla laqa preparatorja li segwi talba speċifika. U b'eċċezzjoni, id-delegazzjoni ġermaniża ġiet mistiedna bħala interlokutura l-punt wieħed fuq l-aġenda. Eh, dina il-Ġermanja hija presidenza li ikun imis wara trojka attwali il-Finlandja ġifiri kena Rumanija il li kienet il-presidenza ta' qabel u Kroazja li mbagħad ħad tkun presidenza ta' wara il-kollega tiegħi sinjor tal-vitija hawnhekk ħad tkun qed tkellimna dwar din il-laqa. U għalhekk jiena nissuġġerixxi se nisimgħu mingħand il-ko-president tagħna il-Sinjura Marilina Calvitia li hija kapta delegazzjoni tal-Parlament Finlandis fil-GTS. Jekk jogħġbok fidejk, grazzi ħafna, Sur President, Ko-President Sur Lopez Aguilar. Mela, ħanajt kemtejn l-ewwel bil-lingwa tiegħi bil-Finlandis. Onorevoli membri tal Parlament Nazzjonali, tal Parlament Ewropew, mistiedna u sinjuri, jina nishtiq intikom merħba l-lum għal din il-ħames laqa tal grupp parlamentari konġunt li ġi ko organizzat mill parlament Finlandiż u dak Ewropew. Nittamel kelkom konvjaċ tajjeb lejn Brussell. Kien hemm inħassil bżonn mill-pajjiżi membri biex eh, Nġildu kontra kriminalità transkonfinali regolament Europol attwali daħal fis fl-2016 u t-tir tal-Europol huwa li jagħti appoġġ u imexxu wkoll bċertu effettività x-xogħlijiet tal-entitajiet polizjeski fl-Istati membri biex jiġġieldu kontra terrorizmu u reati serji oħrajn biex u ukoll. L-Europol ukoll għandhom ehm, xogħol li ħarġu il-forzi tal-pulizija Leġizazzjoni attwali ixti illi s-saħħaħ l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-Istati membri u l-Europol dejjem ovvjament iżon f'moħħa protezzjoni tad-data. Il-kontroll parlamentari tal funzjonament ta' l-Europol kif ukoll possibiltajiet illi ehm, tiġi akkwistata informazzjoni fil-Parlament iġi meqjus bħala suġġett importanti u għal daqstan aħna għandna din il-laqa bejn il-membri parlamentari mod regolari kif qegħdin niltaqgħu proprju llum u għada. Eżis kollegi, is-saħħa tal-Ewropa tinsab fil-valuri komuni tagħha u fl-aqda ta' bejnietna stat membru waħdu ma jistax jiġġielet kontra kriminalità internazzjonali u terrorizmu. Nistaw namluħ biss jekk naħdmu fl-imkien dan. L-Europol fil-fatt jaqat l-arfin eh, tal-Istati membri l-kapacità tagħhom ukoll biex iwaffqu li kriminali milli jaġixxu stat membru waħdu ma jistax jekwista dawn ir-riżorsi tant importanti u għalhekk importanti ferm illi l-Europol naċċertaw li għandhom bizzejet risorsi sabiex ikunu jistgħu jaqdu ġmirijiet tagħhom. It-tip ta' kooperazzjoni illi teżisti biex niġġieldu kontra il-kriminalità serja hija importanti għalina l-koll. U x'inhu l-istat membru tagħna? Jiena nawguralkom laqa tajba dialogu kostruttiv fuq l-aġenda konġunta tagħna fuq il-funzjonament tal-Europol. U issa ħanerġa' nkompli bl-Ingliż. Mela, fuq il laqata ta' trojka presidenzjali naxtaqtu kol. Nidilkom u naġġornakom fuq il-laqa tal-JPSG Trojka Presidenzjali li saret dal-ħodu. Dik il-laqa għatna diskutejna dawn il-punti li ġejjin l-abbozz tal-agenda tal-laqa tal-JPSG il riżultati tal-grupp ta' ħidma fuq il-parteċipazzjoni tad-Danimarka. Il-kwistjoni tal-ħatra tal-rappresentant tal-JPSG biex jipparteċipa bħala osservatur fil-laqat tal-Bord ta' Ġestjoni tal-Europol, emendi għal regoli ta' proċedura u kontribuzzjoni bil-miktub u l-mistoqsijiet bil-miktub. Kena wkoll skambju ta' opinjonijiet mal-kap tad delegazzjoni tal-Bundestag Ġermaniż peress li issa l-Ġermanja fis-semestru li jmiss ħassir parti mit-trojka presidenzjali. Ir-regoli ta' proċedura tal-JPSG jagħtu possibilità għal-membri biex jibatu mistoqsijiet bil-miktub u jew orali lill-Ewropel. Mill-aħħar laqgħa il-ko-president irċivew mistoqsija minn membru wieħed illi għalija inata il possibilta li tinata tweġiba fi żmien sitt ġimgħat. Apparti minn hekk. Kemm xi mistoqsijiet ukoll li ġew nwieġbu mill-Europol u illi nbagħtu daw tweġibit l delegazzjonijiet U daw kienu mill-laqa li għaddit law. L-adozzjoni tal-agenda tal-ħames laqa tal-JPSG jeżis membri. Intom il-koll irċivejtu l-abbozz tal-agenda approvata mit presidenziali. presidenzjali. Għandkom kommenti? Jekk m'hemmx oġġezzjonijiet, l-aġenda hija adottata. Nibda tal-laqa plenarja, kollegi. Eh nibdew issa l-parti tal-plenarja ta' din l ħames JPSG u nipproċedu għall-ewwel punt fuq l-aġenda. Rapporti fuq l-attivitajiet tal-Europol minn Marzu sa' Settembru ta' din is-sena. U l-abbozz ta' dokument tal-programmar multianwali tal-Europol 2020-2022 qabel ma nibdew bil-laqgħa nixtieq ngħaddilkom xi informazzjoni prattika. Jeżistu il-servizzi ta' interpretazzjoni illum fil-lingwi Ewropej kollha ħlif l-Irlandiż jekk iġobkom segu l-istruzzjonijiet li għandkom qudiemkom biex tkunu tafu wkoll anki kif tistgħu tidħlu fil-Wi-Fi. Din hija konferenza li qed tiġi web streamed live fuq il-website tal-Parlament Ewropew jiena nawguralkom sessjoni produttiva. Grazzi ħafna, Sur tal Njura Ko-President, issa. Ejjew naddu għal punti ta' sustanza fuq din l-agenda tagħna illi hija tassew li daqs sbajda għal dawn il ġaret li ġejjin u ħanibdew bil prezentazzjoni illi ħattina ħalli ħajt li għad mill-kellim ewlenin tal-lum il-Sinjura Catherine Dabol, direttur eżekuttiv tal-Europol li ħatippreżenta l attivitaj tal-Europol li seħħew bejn Marzu 2019 u Settembru 2019 l isfidi ewlenin li għandna quddiemna inklużi riżorsi budġetarju perspettivi. Aħna konsultati skont artiklu 51 tar regolament tal-Europol fuq l-abbozz ta' dokument tal programm multinwali Ewropew għal 2020-2022. L-istrateġija ġiet minn huwa mill-Bord ta' Ġestjoni tal-Ewropa f'Deċembru 2018. Skont it-talbit mill parlament Ewropew biex ikun hemm iżjed skambju ta' informazzjoni biex ngħinu lill ewropol isir ċentru ta' informazzjoni kriminali tal-Unjoni Ewropea. Diġa kan darba skambju ta' opinjonijiet fuq dan dokument sar programmar fil-laqa li kellna f'Bukarest frar ta' din is-sena. U issa permettuli kemtejn fuq kif ħajġi organizza dan id-dibattitu dak fostkom li tafu dawn il-konferenzi interparlamentari li siru hawnhekk fil-Parlament Ewropa fuq bażi regolari tiġa tafu li aħna ħajkonna round ta' eh, mistoqsijiet u tweġibiet u f'kull round ħajkun hemm żewġ membri tal-Parlamenti Nazzjonali li jiena taw il-kelma u membru parlamentari Ewropew wieħed. Issa intom jekk intom interessati li tħedu sen fid-dibattitu, imlew dawn il-formuli li għandkom qoddimkom issa ħajt qasmulkom ġifiri, mlewom, għajdu xini isimkom il-pozizjoni ta'kom u tu għamna unek fil-podium. Umbat aħna intukom il-possibilta li t-skelmu nallukalkom il-ħin biex t-intervjenu kif ilkom zewċ membri tal-Parlamenti Nazzjonali għal kull membru Ewroparlamentari f'kull round biex bekk nkunu nistaw Naddu l-agenda kollha li għanna qoddimna l-lum li kif kol maqsuma fit tlet bitċiet. Ġifiri, apprezzaw li l-ħin li ħajkolkom għad dispożizzjoni tagħkom biex titkellmu ħajkun limitat. Ippruvaw jekk iġobkom taqbżux iż-żewġ minuti kull wieħed biex il-persuna illi lila qegħdin tindirizzaw il-mistoqsijiet tagħkom ikolla il-ċans ukoll twieġeb u bekk ikun jistgħu jipparteċipaw kemm jista' jkun nies fid-dibattitu u mmexxu din il-laqgħa konġunta bla problemi. U għalek, eja nibdew l biex nisimaw bil li signora De Boll, il-direttur eżekuttiv ta' l-Europa li ħanna ġew ntuk merħba fil-Parlament Ewropew. Dina il-JPSG li ħanna il-kelma Allo, 15 ah, minuta li ġejjin. Grazzi. Distinguished member. Grazzi, President, membri distinti tal-Parlament Ewropew, membri distinti tal-Parlamenti Nazzjonali tal-Unjoni Ewropea, Sir Juan Fernandez Aguilar, Signora Talviti, grazzi tal-istudentuni u għanura li għalli għet hawnhekk f'dan il-grupp ta' skrutinju għall-Europol. Fl-interventi n nirrapporta dwar l-aħħar zviluppi fil-gwar tal-, tal, tal tal-dokument tal multi multianwali tal-2022 friga tal-Europa kif ukoll fuq il-kontribuzzjonijiet bil-miktub li rġevejna sissa u se nagħtikom ukoll informazzjoni dwar aġġornamenti operattivi dwar l-aħħar laqgħa li kellna f'Bukarest fuq il-dokument fuq programmar multianwali tal-2022 forsi tiftakru illi fl-aħħar laqa jena tajtilkom ehm, informazzjoni ġenerali, prezentajt l-istrateġija tal-Europol li ġiet appoġġjata mill-Bord tal-Ġestjoni tal-Europol. Dina eh, kien fiha il-membri tal-Istati membri kif ukoll tal komissjoni Ewropea l-istrateġija l-2022 wara hija l-bażi għal għad-dokument għal-multi annuali, programmar multi annuali għal-Europol, neħu din l-opportunità biex natikom l-elementi u l-enin ta' dan il-dokument u ninformakom dwar l-axħar l-sviluppi relatati ma l-implementazzjoni tal-istrategija tal-Europol. Il-prioritajiet u l-enin u ma segwenti l-ewel net l-Europol se tagħmel l-użu sħiħ tal-informazzjoni mill-netwerk estensiv tal-imsieħba eh, kif ġi msemmi mill-President ta' dan komitat aħna rridu nkunu ċentru tal-informazzjoni ehm, fil ta' kriminalità fil-Unjoni Ewropea u rridu niżviluppaw fejn minn ġbir tal-informazzjoni iżjed minn hekk. Ehm, irridu nkunu ehm, eh, flessibbli wkoll u irridu natu appoċ operativ reali l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u bekk se nifukaw fuq il-każijiet ta' priorità, l-investigazzjonijiet tal-priorità, tal-miri, ta' valuru li fl-Unjoni Ewropea u rridu nfittxu il- u insibu il-kriminali um, li zjed perikolużi. Il-tillet l-Europol trid issib il-, il, il, il, il, il, il, il, il is-soluzzjonijiet reali għal polizija u ir-raba irridu nkunu fil-fosta qoddim fil-innovazzjoni u fl-inforzat tal-liġi. L-Europol għandha tkun il-post tal-innovazzjoni, l-implementazzjoni tal strategija l-2020 titraduċi mod operativ fokus iżjed qawwi fuq priorità u fuq it-teddit ta' sikurta' għanna inħarsu lejn il-qalba tal-xol tal-polizija fl-2000 aħna ħdimna fuq il- il-xie um, aġġustamenti u se nifokaw fuq il-risorsi fuq il-loqsma ta' priorità. Fis-sot aħna waqafna tasfos għal analizi tasfos għal illi hija responsabbli għall in tal- tal-ċentru tal-reati ekonomiċi u finanzjari u proġett ekonomiku u anki il-programm, il-bord tal-programmi tutta eh, programmazzjoni. Il-tasfol se jaħdem fuq il-tisħiet tal-analizi tagħna u il-kapacitajiet tal-analizi tal-istati membri u koll Eh, aħna sennedu il-pjattaforma online għal-analizi aħna rġevejna eh, eh, tweġiba entuzjastika ħafna mill-iżjed minn 800 analisti mill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u mal-esti li jitlu mal-pjattaforma u mal-esti li jaqsmu l-lodda u l-informazzjoni tagħhom kif qed task għal dan iċ-ċentru ġdid se se jiddisinja l-ċentru ġdid se jiddefinixxi l-istruttura u l-ħtiġijiet tal-ċentru u biex jappoġġa l-istati membri aħjar fil-ġdida kontra il-reati eh, finanzjarji u ekonomiċi li inkludi l-korruzzjoni se jsibu viżjoni komuni fil-ġestjoni tal-informazzjoni tal fl-Europol. Il-proġett tal-innovazzjoni se jifoka fuq il-mappjar, eh, fuq il-landscape fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea minn perspettiva tal-inforzar tal-liġi u niżviluppaw strateġija ta' innovazzjoni u struttura ta' governanza innovattiva biex l-informazzjoni tkun parti integrali tal-ġejjeni. Dawn huma l-oqsma il-ġodda biss li huma marbutin mal dan il-dokument tal-2020 fil-parallel ma' dan aħna se nsaħħu wkoll it-tielet ċentri stabiliti operattivi fl-Europol tal-ċentru tal-ċiberkriminalità tal-kontraterrorizmu u tal-ċentru tal-kriminalità organizzata u serja. L-Europol, per esempio, tejjeb l-sforz tagħha fil-gwad ġlida kontra traffikar ta' drogi fejn neħu il-kontenut u risku fuq l-internet u anki nsalvaw it-tfal mill-abbuż sesswali. Din hija strateġija għal 2020 u wara. Din dan huwa pjan ambizjuż iżda għanna investiment fl-Europol li huwa investiment dirett fl-appoġġ tal autoritajt tal-forza tal-liġi fl-Unjoni Ewropea. Tan naħar punti wassanni għal punt dwar il-risorsi adegwati ehm, umani eh, biżejjed tal-aġenziji tagħna. Dan huwa essenzjali biex niżguraw li nkunu nistgħu nagħtu l-valur misjut u s-servizzi ehm, imtejba l-Europol għandu bżonn ta' budget sostenibbli u dan jinkludi biżżejjed budget għall investimenti fit-tul skont is-sit għal kull sit u għal operazzjonijiet ta' kuljum. Id-direzzjoni għandha tkun tkabbir u mhux biss għalina iżda biex nirreflettu t talba li kull ma jmur qed biex nirreflettu l komunità li kull ma jmur tikber mandat ikbar teddit kull majmun iżjed serju u l-ambjent teknoloġiku wkoll li qed jikber. Nixtieq nirringrazzja GPSG għall appoġġ tagħkom matul l-operazzjonijiet tal-Baġit tal-2020 u għal għal qafas multianwali, finanzjarju multianwali għal 2020 sa' 27 nilqa l-opinjoni tal-Komitat tal-Liba għal budget tal-2020 Dana jappoġġa bisħieħ il-talbiet tal-Bord tal-Ġestjoni tal-Europol għal 2020. Dan ifisser 173.6 miljon euro u 66 personal oħra. Nittama il l-Parlament Ewropew u l-Istati membri kun jista' jikkonfermaw din il-pożizzjoni. Anki jekk l-aħħar riżultati aħħarin tal-budget mhumiex magħrufin s'issa l-għajnuna tagħkom turi illi nistaw naqsmu viżjoni inkomuni għall appoġġ li l-Ewropa għandha tagħti lill istati membri. Il-qafas finanzjarju multianwali se jiddefinixxi l-ola ammont tal-riżorsi tagħna mill-2021 sal-2027. Eh, il-proposta attwali fiha tnaqqis serju eh, fil-budget, pereżempju bl-istima attwali, il-budget tal-Ewropa se jinqata' biżejt minn 10 fil-mija meta qabla mal-budget attwali implementata mill-Europol. Aħna kważi wasanna l-aħħar stadju tal-negozjati fuq il-qafas finanzjarju multianwali bil aċċettat sal-aħħar tas-sena. Jiena nittama li l-gvernijiet nazzjonali se jindunaw l-importanza li nisħu fuq il-budgets eh, tal-Europol bl-aspettattivi eh, politiċi wkoll Sinwiġa bil-kontribuzzjoni bil-miktub għad dokument tal Europol 2022 li rċevejt mill-ċipru, mill-delegazzjoni ta' ċipru, nirringrazzjakom għal kommenti ta'kom. L-Europol bħalissa għandu 2 sa 3 uffiċali f'ċipru mill-3 ta' april ta' 2019 l-Europol kienet qed tappoġġa l-awtoritajiet tal inforzat tal-liġi fiċ-Ċipru fil-qafas tal-pjan operattiv eh, bil-kontrolli tas-sikurezza għaċ-Ċipru. L-uffiċjali mistednin mill-Europol qed joperaw fl-uffiċċju fil-Diviżjoni tad-Dwana. Tal u tal-alleanza u jistaw jiċaqalu fi ċipru kif nu meħtieġ skont l-autoritajiet nazjonali, kooperazzjoni bejn il-dawn uffiċali mistednin tal-Europol u l-autoritajiet kienet, kienet effettiva u hemm skambju ta' informazzjoni tajba ħafna bejn l-autoritajiet u l-Europol fil-rigward tal- il-cryptocurrency, kriptomonita uh, u decryption dejni hija priorità grazzi għall kummissjoni Ewropea stajna nwaqfu il-pjattaforma ta' decryption fil- eh, fiċ-ċentru konġunta tal-Unjoni Ewropea ta' riċerka dan għand permezz ta' dan l-Europol qed jipprova jimxil u qudiem f'dan il-qasam skont risorsi tagħha dan huwa punta leni fil-komunità fil-komunità tal-inforzat tal-liġi kollha kemmi fil-Unjoni Ewropea fl-Istati Membri. Issa l-attivitajiet tagħna jiena se nagħtikom aġġornament dwar il-loqsma kriminali segwenti ċibber kriminalità, l-istruttura tal-gruppi tal-kriminalità u l-ħasil tal-flus u l-pornografija tal-fost it-tfal fil-got tal-ċibber kriminalità palissa il-ransomware qed ikompli ikun l-ewwel l-ewwel teddida fil-ċiber attakki. Matul din is-sena rajna żvilupp tal- tal-familji tal-ransomware li jimmiraw il-ċittadini il u kampanji u koll jimmirati fuq il-kummerċi li jitolbu sa miljon euro bħala um, ransom. Għanna l-loka Guga Ransomek eh, din il-familja dina tattakka il-kumpaniji industrijali f'diversi pajizi. Aħna ħloqna eh, tim eh, ċentru ta' ċiber kriminalità u anki ta' sfos biex nġildu dan din il-familja ta' Ransomek. Teddida oħra hija il-dark web, il-, -dark web, il l-azzjoni li hija koordinat eh, mill-ċentru biex jidentifikaw il-miri fuq id-dark web mill-273 miri li kienu elenkati oriġinarjament l-Europol ħadmet fuq 106 eh, matul il-Action eh, Patrol u fuq it-tlet mirja u l-enin u ma' firearms il-armamenti ta' dwar il-ċiberkriminalità u drogi il-kriminalità organizzata fl-Unjoni Ewropea dawn il-gruppi u l-enin u ma' tipikament eh, polikriminali dawn u ma' involuti um, varjetà tal-attivitajiet tal kriminali, eh, intraprenditoriali huma flessibli ħafna u adattabbli ħafna u u jiddependu fuq il-tibdiliet il, ukoll fl-ambjent. L-użu tal- tal-violenza fizika żdiedet um, ħafna, speċjalment fil-rigward ta' traffikar ta' drogi u jew il-kriminalità organizzata fuq il-proprjetà korruzzjoni hija aspett oli f'dan il-kriminalità organizzata dan il-gruppi ta' livell oli jinfiltraw l-organizzazzjonijiet eh, pubbliċi u privati permezz tal-tixħim, il-konflitti tal-interessi, l-intimidazzjoni u il-kollużjoni. Il-biċċa kbira tal-sospetti Eh, involuti fil-kriminalità organizzata fl-Unjoni Ewropea jibqgħu eh, huma fil-fatt il-65% il-nazzjonali eh, ċittadini tal-Unjoni Ewropea. L-istrutturi ta' dan gruppi tibqaw organizzati minn fuq l-isfel, organizzati eh, b'numru eh, sinifikanti tal-reati jisiru permess ta' kooperazzjoni jew permess ta' rotot ta' traffikar dawn waslu għal sim tal-istatistika jew il-ksib konġunt tal-kwantitajiet eh, tal-komunitajiet il-liċti, per eżempju. Nista' nirreferi għal operazzjoni Icebreaker il-operazzjoni konġunta matul sentejn, diversi uh, membri kienu involuti Litwanja, il-Polonja, l-Ispanja u il-Renju Unit bla appoċ tal uroġest u l-Europol, il-profitti eh, stimati tal-organizzazzjoni kriminali kienet ta' 6 103 miljon euro, eh, kien hemm gruppi ta' minn 50 membri involuti, daw kienu eh, attivi fit traffikar ta' drogi, tal-sigaretti, il-ħasil tal-flus, tal-traffikar eh, tal-armamenti u kol investigazzjonijiet kienu fuq diversi ehm, organizzazzjoni kriminati fej kienu kienem erba OCGs Um, L-operazzjonijiet seħħu f'Mejju tal-2019, 22 suspettati ġewwa arrestati, um, kien 40 starriġ il-pulizija ehm, ħadu ħafna flus, flus konsider ammonti konsiderevoli, dawna kienu qed jagħmlu kontrabandu tad-drogi, daħlu d drogi fej kellek 2.4 tonnellati ġew drogi ġew ġew maħtufin u il-persuni aħatja um, uh, ġew um, uh, arrestati il-ħasil ta' flus għanna t-tedit il-ħasil tal-dħul mill-kriminalità u li jeni pala il-kriminalità par servizz l-użu ħazin tal-per esempio il-bitcoin tal-servizzi ġodda tal-las um, huwa eh, involut ukoll. Eh, kenna l-aħar punt tiegħi jitratta l-pornografija ta' tfal fuq l-internet dina tibqa eh, teddida sinifikanti ħafna numru ta' referenzi fuq it-tfal, fuq reati li jsiru illi l-Europol irċeva mill-ċentru um, nazjonali tal-tfal li jebu um, mill-Istati Uniti fl-2019 u 272.000 fil-izzida suspettat se jkun uh, kważi doppju. Aħna din is-sena l-għajna l-, -ajna l il-task force is-sit task force tal-vitma fej kena 34 speċjalisti minn 24 pajjiżi u 29 aġenziji u bekk wasanna 800 um, possibilità tal-identifikazzjoni u irnexxinna l-identifikaw 28 vittma u 80 uh, uh, persuna li uh, wetta ir-rejat Um, Il-kriminalità organizzata hija teddida ta' reali għal Ewropea u ċittadini tagħna kull ma jmur qed jiġu affettwati minn dan. Aħna qed naraw żieda fil-vjolenza marbut marbuta mal-ġlied mal bejn il-gruppi kriminali bħal per eżempju il-qtil li sar marbutin mal-gangs fil-Svezja u fil-, fil, fil, fil fil-Danimarka u anki fil-Amsterdam fej qatlu um, avukat f'dawn l-aħħar ġemat rajna żieda fil-migranti li waslu fuq il-frontiera tal-Unjoni Ewropea fl-esperjenza tagħna is-soltu dan jwassal għal zeda fil- fil-traffikar tal-migranti u anki fil-frodi tal-dokumenti u fl-aħħar uh, punt ta' tħassib l-użu tal-social media mill-terroristi anki mill-gruppi ta' kriminalità organizzati um, u ma jifmu sew kif għandhom jużaw il-social media bħal ma kienu jafu terroristi fil-fat u naraw ukoll żieda fl-użu tad-darknet. Nixtieq ringrazzjakom għal dan il-ħin li kelli x'nirrappreżenta dan il-din l-informazzjoni. Grazzi ħafna. Grazzi bħassoltu u issa ħanibda bid-dibattitu. Jiena sen fakkarkom li għandek karti biex titkellmu għandkom għandkom kulur għal kull parti mis sessjoni li għanna. Jekk joġobkom, irridu nirċivu dawn il-karti minn għandkom biex titkellmu u inkun nista' nidentifikaw min jixtieq jitkellem. Aħna irċevejna minn qabel kontribuzzjoni bil-miktub minn żewġ delegazzjonijiet. Qabel din il-laqa dawna kellhom xaqsu mal-punt mal ewlieni fuq l-eġenda tagħna. U se nibdew billi nagħtu l-kelma għal din il-kontribuzzjoni bil-miktub li żewġ eh, delegazzjonijiet nazzjonali, il-Bundestag u ċipru, il-Parlament ta' ċipru. Se nibdew bil rappresentant tal-Bundestag, tal Signora Susan, Onorevoli Susan Mitzdag, għal żewġ minuti. Jekk tixtieq titkellem, tista' titkellem, jekk jogħġbok. Tinsab hawnhekk fosta? Iva, grazzi, kemm lilek. Grazzi ħafna, grazzi tal-li tajtni l-kelma, u grazzi u koll lis sinjura de, Boll għal prezentazzjoni tant komprensiva tagħha. Aħna mħazbin fil-gwar tal-aspetti budġetarji, ħafna mill-affarijiet li aħna mpenjajna ruħna għalihom irridu jiġu appoġġati per ta' finanzi u il-budget tal-2020 diġa m'għandux biżejjed finanzi kif nistgħu naraw hemm deficit ta' 30 miljun fil fatt għanna 50% inqas mill-bżonnijiet finanzjarji ta' kull sena u rajna tnaqqis fil-personal fl-Europol u bekk eh, għandi din il-mistoqsija. X'nistgħu nagħmlu fir-rigward ta' dan il-budget? Bħalissa l-Europol ma tistax tagħmel kull ma nistennew minn għandha minn għandha u hemm xi eh, xogħol ieħor li nixtiequ li l-Aġenzija twetta u qed nara teddida kbira fuq il-kapaċitajiet kollha tagħha li taġixxi jekk ma jkollix il-budget. Sur Demetriu issa li l-Onorevoli Demetriu għad-delegazzjoni miċ-Ċipru. Mikrofonu għal-kellim jekk jogħġbok. Grazzi. co president ko-presidenti -co -ko sinjuri bħala il-kap tal-delegazzjoni mit-ċipru nixtin ingrazzjakom għal kommenti fuq il-pozizjoni bil-miktub illi aħna batnilkom aħna jena u koll nishti eh, nenfasizza l-fat li l-istituzzjoni tal-uffiċjali mis-sinin għanda suċċess kbir. Aħna ġemma li għaddit kena l-opportunità li niltaqaw mal-tim tal-ċipru u rajna bajnejna stess xogħol eccellenti qed jagħmlu. Minkejja da kollu però nixtieq nwissikom illi ċipru eh, ċipru huwa membru tal-Unjoni Ewropea iżda huwa pajjiż li bħalissa u anke matul l-aħħar tliet snin qed jiċċievi l-ola numru ta' migranti u hawnhekk m'għandniex koinċidenza. Dan għax it-territorju okkupati mhumiex taħt il-kontroll tagħna u anki minħabba l għażliet strateġiċi tat Turkija smajtu mis-Sinjura Debol il-migranti qed jirpoġaw fuq l-ajruplani u jibatuhom lejn l-ajruporti ehm, legali fil-parti okkupata tal-Nikosija u mbagħad permezz tal jgħaddu miż tal-ġnus maquda u jaqsmu sal-żoni liberi, ġifiri territorju tal-Repubblika ta' Ċipru u jitolbu l-azil. Din hija kwistjoni serja ħafna nixtieq u nkunu nafu jekk intkom imħazbin dwar dan jekk jekk permezz tal u blajnuna tal uffiċali tal mistednin fl uffiċi pru eh, tistgħu tajnu xogħol tagħhom huwa importanti ħafna. L-Europol huwa impenjat biex tikkontribwixxi fil-gwad ta' dan din kwistjoni. Grazzi, nissuġġerixxi li nibdaw nibdew bil-kamra miftuħa l kull min kellu u wera interess li jitkellem f'din parti tad diskussjoni. Kif kont najt? ngħid? Se xiftit eh, xi ftit minuti massimu għal żewġ membri tal-Parlament Nazzjonali mbagħad membru tal-Parlament Ewropew u ikun hemm l-ewwel round għal Sinjura Debol. Nibdew bis-Sur Kelezzis. Sur Kelezzis, mill-Parlament Grek. Nadilek il jkjoċ jkjoġbok onorevoli. Awnent? Grazie ħafna, President, Warlof Sinar Tajeb, Co president u Signora Presidenta Konġunta, jiena membru tal-Parlament eh, Grik nirrappreżenta ir-reġun ta' Evros, jiena membru li nirrappreżenta dan ir-reġun fil-Parlament Grek. Ir-reġun ta' Evros għandu frontiera mal art u anki bil-bahar ma' Turkija. Reċentament is-Sinjura Debol ġiet hawnhekk ġiet bħala żjara fir-rebija u rad bajnejha il-problemi li għanna bil-flussi ta' migrazzjoni mit-Turkija. Mson li wieħed jgħid li daw l-aħħar jiem il-situazzjoni marret għallar u għanna zida fil-persuni li jaslu fil-reġun tana. Meta ġiet il-Sinjura Debol fil-reġun tana tkellimna fuq il-kwistjoni illi taħtar dawn il-guest offices fil-reġun ta' Evros nixtieq inkun naf jekk inxem progress. Europol għandha pjan illi tibat dawn l-uffiċjali mistednin fir-reġun ta' Evros Nixtieq ukoll inkun naf jekk inxemm xi żviluppi ta' xi progress bil-ftehim bejn it-Turkija u l-Europol fil-qasam ta' kooperazzjoni bejn l-Europol u t-Turkija fuq il-fornitura ta' informazzjoni relatata mal-migrazzjoni u r reati li titratta l-Europol. Issa se ngħaddi l-kelma l-Sinjura Stronsfitz mid delegazzjoni Svediża, Onorevoli Akjoġbog. Grazzi. Grazzi ħafna, Presidenti. Permettuli illi mid delegazzjoni Svediża nirringrazzjakom tal-ospitalità tal-akkoljenza tagħkom matul iż-żjara fl-ajja ta' delegazzjoni tagħna fis-sede ċentrali tal-Europol. Huwa utli ħafna li wieħed imur fis-seda ċentrali tal-Europol nixtieq ngħidu dan il-delegazzjoni l-oħra għaxek inkunu nifmu aħjar kif topera Europol brabta mal-awtoritajiet nazzjonali tagħna. Nixtieq intenni sensiela ta' punti li għandhom x'jaqsmu mal-pjanar fuq bosta snin ir-rwol ta' koordinazzjoni mod partikolari li hemm bżonn li jkun hemm bin-naħa tal-Europol u l-programmazzjoni fuq bosta snin b'rabta ma' dokumenti li huma ta' priorità u r-rwol tal-grupp tagħna biex ninfluwenzaw dawn il-prioritajiet fil-koordinazzjoni mal-programmazzjoni tal-2020 l-hemm. Mat mistoqsija oħra mill-grupp tagħna lill-JPSG. Ir-rwol ta' koordinazzjoni tal-Europol mal-GP JPSG. Ġifiri f'klim ieħor possibilità tal-JPSG illi ikun jista' il il-laħam il-futur tal-Europol forsi kwistjonijiet ġodda nabżon bżonn nirreflettu fuq il-kontribuzzjoni tagħna dan il-proċess ta' riflessjoni biex hekk inkunu nistgħu nresqu wkoll suġġerimenti konkreti pragmatiċi, pereżempju kif nistgħu nwieġbu għat-talbiet ta' Europol u il-kalendarju l iskede jekk aħna nirrispondu bħala grupp, delegazzjoni jew forsi anki personali. Grazzi ħafna. Issa nadi il-kelma l-Ovenevri Sanejos. Muchas gracias. Eh. Grazie ħafna, President. U grazie ħafna li direttur tal-Europol għall-intervent tijak u fl-interess li intettati li xol mal-Parlament Ewropew u dedikazzjoni tijak għal dawn relazzjonijiet kif paw u jħallu l-frott kif taf fil-Parlament Ewropew vera l-interess tiegħu biex issaħħaħ l-Aġenzija tal-Europol insaħħu l-attivitajiet tal-Aġenzija u għal daqstant dan dan nistgħu narawh fil-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew fuq il-finanzjament tal-Europol Wind stess għamilt referenza għal dan il-finanzjament nafu illi it-talbit li jiġu minnaħa tal-Europol se dejjem jiżdiedu ovvjament r-rwol dejjem se jizdid u din it-talba fl-attivitajiet tal-Aġenzija u l-effiċenza tal-attivitajiet tal-Europol huma allinjati mal-interess ta' ċittadini tagħna u għalhekk Bżonn li wieħed josserva l-insistenza eh, ta' tnaqis illi fil-budget illi ehm, nafu li huma nativi għal daqstant meta nkonsidraw dan l-att il-grupp tagħna illi wkoll eh, jiġbor parlamenti nazzjonali tiwassal dan il-messaġġ għall gvernijiet rispettivi tagħna. Sinjura Dapol nixtieq ikun hemm pass il qudiem fejn nkunu nistgħu nikkonkretizzaw fid-dawl ta' xenarji l-iktar negattivi tal-budget li ma jista' jkun l-impatt fuq l-infrastruttura l attivitajiet tal-Europol u li ma se jkunu l-loqsma l-iktar mil quta imħabba dan in-nuqqas ta' risorsi finanzjarji. Grazzi ħafna lilek issa Sinjura Debolek ma jimpurtax billi għanna xi membri li xtiequ jitkellmu għandna lista pjuttost twila nissuġġerixxi illi nieħdu nota tagħhom imbagħad inti tajt ir-replika tiegħek billi il-ħin skedat allokat tal-ewwel parti ta' din is-sessjoni hija sa tlieta u nofs. U għanna diġa il-panelists hawnhekk fil-Parlament u għalhekk se nallokaw il-ħin lil kelliema skont l-ordni. L-ewwel ikun hemm żewġ rappreżentanti tal-Parlamenti Nazzjonali mbagħad MEP wieħed. Mela issa. Is-Sinjura Conway mill-Irlanda, onorevoli. Anzi, skużani, dinja membru tal-Parlament Ewropew. Mela ngħaddi l-kelma issa lill onorevoli Okanajn mill-Irlanda però wkoll pronunċa tajba? Jiddispeċini għajt il-president, skużani, jek joġbok, għal pronunċa ta' kunjomok. Mikrofonu jek joġbok għal kellim. U importanti għall-interpreti li kunem il-mikrofonu mxawlat il-president. Skużani għat il-kellim, Signora Direttura Eżekutiva, fil-rapport jak ma kienx hemm referenza għal Brexit la fl-indirizz tal-Europol jew fil-perjodu minn Marzu sa Settembru jew fuq dak li huwa il-programm għal 2020 ehm, sal-2022. Aħna xċetit jowis għanna ħamaġ ġimat mill-meta joħorġu mod klamorus il-Britanniċi mir-Unjoni Ewropea tista' id xi ħaġa fuq t-lessija tal-Europol fuq dan ir-rapport il-ġdid li jista' jkun hemm natura li ma tkun ta' tluq tal-Renju Unit li huma l-implikazzjonijiet għal servizz ta' pulizija fl-Irlanda u r-rwol essenzjali kontinwu tagħhom bħala servizz bisħiħ fl-istruttura tal-Europol u r-rwol tagħhom f'kooperazzjoni mal-kontraparti transkonfinali l-PSNI, servizz ta' pulizija fl-Irlanda ta' fuq jekk dan il-servizz jaqa' barra mill-familja tal-Unjoni Ewropea jew tal-Europol mod preċiżament jekk joġbok tina l-pariri tagħkom fuq il-passi li qegħdin tieħdu biex tindirizzaw dawn il-kwistjonijiet tant importanti. Grazzi. Grazzi lilek. Issa naddu l-kelma l-Onorevoli Lanet mill-Estonja. Grazzi, Sur President. Signora Dabol, l-ewwel net nixtieq nirringrazzjak tal-diskors eċċellenti tiegħek. Inti tkellimt fuq kemm l-Europol hija importanti għal ġbir tal-informazzjoni u tkellimt ukoll fuq il-perjodu ta' transizzjoni mill-ġbir ta' dejt tal ġbir ta' informazzjoni jina naqbel miegħek mija fil-mija għabbażi tal-esperjenza ta' 25 sena fil-pulizija. L-informazzjoni ta' importanza kruċjali speċjalment meta nitkellmu fuq l-investigazzjoni ta' reati gravi. Sfortunatament nafu illi għad fadal stati membri illi ma jinvestux biżejjed fuq il-ġbir ta' informazzjoni Umbat daħlu eh, daħluhom fid-database tal-Europol. Ovvjament eh, dan stal il kull stat membru. Responsabilità tagħhom imma wkoll jiddependi ħafna fuq dak li titlob il-Europol u lek fl-opinjoni tiegħek x'tistgħu x'tista' tagħmel il-Europol biex tkun ġal li l-Istati membri biex jikontribwixxu mod iktar attiv l-informazzjoni fid-database tal-Europol issa sur Vitalov mill-Parlament Ewropew. Mm, grazzi, President, grazzi Signora Debol għal din informazzjoni u presentazzjoni dettaljata għandem mistoqsija għasira interessat ħafna fil-kooperazzjoni bejn l-Europol u l-pajjiżi terzi jekk jogħġbok tista' tiddeskrivi jew ittina l isfidi u possibilitajiet ewlenin u mod partikolari il-partnerjat mal-Balkani tal-Punent. Dan huwa interessanti għalija x'mhux biex nirrappreżenta lill Bulgarija imma wkoll nikkonsidra illi il-pożizzjoni ġeopolitika tal-pajjiż hija importanti ħafna u għalhekk tif tiftakru l il-kooperazzjoni mal-Balkan tal-Ponent kienet importanti ħafna meta kienet eh, waslet għal uċċata tagħha il-problema tal-immigrazzjoni. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Conway mill-Irlanda. Gomagos is actually Mr. Conway. Uh, Conway. <laughs> Is-Sur Conway, dispeċinajt il-President. Mela, grazzi ħafna. Jina parteċipajt f'dawn il-komitati u s-Sinjura Debol tiftakar illi kont tkellimt fit-tul u wara li tkellem is-sur Okwela il-kollega tiegħi fuq eh, l-influenza ta' Brexit fuq pajjiżi u t-teddija dejjem tiżdied ta' Brexit u l-implikazzjoni ta' sigurtà. Bħala konsekwenza, Sinura Debol tiftakar illi jiena saqsejta li Sinura Debol biex tiġi Dublin u titkellem għal komitat tagħna aħna kellna skambju ta' eh, ta' numru ta' telefon u s-sinju u l-fuċċju ta' s-sinjura Debol għazbis rikonoxxiet l-email li batnila. Dan ta' duqwa ta' disa punt kbir dan il-komitat suppost u eh, komitat ta' supervizjoni tal-Europol u għalek nishtiq neġan tenni talba tijaj li s-sinjura Debol tiġi eh, f'Dublin, fl-Irlanda u tindirizza din dawn il-kwestjoni importanti ħafna u urġenti tal-Brexit. Grazzi. Issa l-Onorevoli Ketelos minn Ċipru. Jasas kire Proedre, kirjande. Grazzi ħafna wara l-offsinar it tajja President. Sinjura Bol, nixtieq nitkellem fuq il-kriminalità organizzata u traffikar fid-drogi kif ukoll drogi ġodda xar li għadda f'ċipru mitet mara illi kienet segwaċi eh, ta' setta u xaħat li ċim mill kolombja organizzat eh, dawn ir-riti eh, u din il-persuna ħarbet f'ċipru ma nafux fejni u bl-iskambju ta' informazzjoni fil-Europol meta ġejna għal-kriminalità organizzata napprezza ta' soli kieku tajt kemtejn fuq l-istrateġija ta'kom relatata għat traffikar ta' drogi u kif kif tistgħu mbagħad issibu is-Sinjura Dalli mill-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna Kenni xi mistoqsijiet fuq il-punti strateġiċi L-ewwel fejn titkellem fuq il-fatt illi tkunu tipprovedu tiffornixxu il-monitoraġġ qegħdin titkellmu fuq poteri ġodda jew qed topera mod differenti ġifieri biex ikun hemm iktar rim ta' kuxenza minn ejjun jew mill-sorveljanza. U il-priorità numru erba tas sigurtà li l-Europol tkun fl-avangwardja tal-innovazzjoni, tar-riċerka u insaqsi kif se tagħmlu hekk meta tagħmlu hekk fl-involviment ma' settur privat speċjalment tal-ġbir tad-data permezz ta' din il-kumpanija tas-settur privat u forsi l-iktar ħaġa importanti għalija l-istrateġija esterna tal-Europol u eh, l-istaff barra l-Unjoni Ewropea, ħaġa li ilha għaddejja dawn l-aħħar snin forsi tista' tina xi ftit eżempji ta' tip ta' missjonijiet barra mill-Unjoni Ewropea, tip ta' teddit, ta' ġbir, ta' intelligence u jiena nixtieq inkun naf l-iktar fuq il-qasam ta' ġbir ta' intelligence minna kooperazzjoni ta' pajjiż terz, il-bażi legali, jekk hux kas f'każ u jekk tikkonsidraw li dan isir jew le. Grazzi ħafna Sinjura Daly, l-Onorevoli Kopulos mill-Greċja. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η εμβάθυνση της συνεργασίας της Europol με τη... Grazie, Hafna. President, l-Europol u l-Frontex biex aħjar niġestixxu il-frontieri estern tal-Unjoni Ewropea u niżguraw il niġildu kontra il-kriminalità huma neċessarju, kruċali, speċjalment għal Greċja li qed titratta il-flussi ġodda ta' migrazzjoni u rifuġati u Turkija wara kollox Eh, ma' miet li jaslu fil-gżejjer eh, tal-vant tal-Eġow kull jum u ħafna li għaddu wkoll mir reġjun ta' Evros u l-frontiera kien hemm laqa speċjali mal-Prim Ministru nhar is-Sibt biex nippruvaw nittrattaw is-sitwazzjoni. Sitwazzjoni fuq l-Gżejjer Greċja waset fix-xifer tal-irdum u anki l-hotspots fuq il-kontinent, ġifieri fuq il-Greċja stess, qed toħloq ħafna problemi anke għas-soċjetà u Frontex u Europe għandha bżonn jaħdmu id fit biex ikunu jistaw eh, jeqirdu il-networks tal-kontrabandu Il-Frontex ma tistax tkun hemmhekk biss biex tirreġistra il-fluss ta' migranti, ovvjament ma nistgħux niraw il-fatt illi l-Ewropa għandha bżonn turi solidarjetà ma' dawk il-pajjiżi li għandhom frontieri estern tal-Unjoni Ewropea għandna bżonn inħarsu wkoll il-kwistjoni traffikar ta' drogi u l-kontrabandu tal-armamenti lan komuni u tagħna hemm bżonn li jkollna Ewropa iktar sigura. Nixtieq nifoka fuq il ftejim li l-Europol firmat ma' Turkija sfortunatament il ftejim speċifiku ma wasalx għal progress minn ħdija ta' Turkija. U minn keda kollu fit-Turkija għatem ħafna gruppi ta' kriminali illi għagġiċu fuq it-territorju speċjalment għal dak li u l-kontrabandu tal-migranti. U ma stajniex niġġieldu mod effettiv u jeqirdu dawn il-gruppi kriminali u fl-istess waqt Turkija edha teddet illi tiftaħ il-frontirji tibat miljoni ta' migranti lejn l-Ewropa li mu l-pjanijiet tagħkom biex tassow tinforzaw il ftijim bejn l-Unjoni Europea, l-Europol ġifier u Turkija. Onorevoli Kiniċċa l-Parlament Ewropew, grazzi ħafna President, jina nishtiq nirringrazzja Signora Debol u eh, aħna ovvjament intqajna kemm il-derba flimkien, nirringrazzja l prezentazzjoni tagħha u għax staqet tfakkar l-impenn tal-JPSG biex tappoġġa finanzjarjament il-Europol għax bla dubju ta' xejn eh, jekk ikun hemm it-tnaqqis tal-budget lan ikun ovvjament ta' tħassib kbir għalina imħabba l-attivitajiet tal-Europol u lek nixtieq insaqsija xi żewġ mistoqsijiet forsi x'kemm xejn iktar speċifiċi. Int għamilt riferiment qabel għal eh, żida fil-vjolenza kif għamilt ukoll referenza għal gruppi tal-kriminalità illi ġestixxu Eh, ir-reati eh, gravi li morru mid-droga, il-finanzi, il-traffiku tal-bnedmin u għalhekk nixtieq insaqsik preferenza l-iktar kriminalità organizzata l-Europol għandu strumenti u risorsi adegwati jew jekk preferenza wkoll għal fatt illi fil-prioritajiet tiegħek tkellimt ukoll fuq leġislazzjoni ġdida taħseb illi hemm bżonn ta' miżuri ġodda anki leġislattivi. Issa fuq dak li hu l ċlida kontra um, reati finanzjari nafu li huwa dejjem diffiċli li wieħed isegwi il-flussi eh, tal-finanzi tal imħabba l-ħassi tal-flus, il-cryptocurrencies, imħabba strumenti mill-iktar sofistikati u għalhekk diffiċli ħafna l-identifikazzjoni l-intraċċar tal-flussi ekonomiċi u finanzjarji, jintskellim ukoll tal-Europol Economic Financial Crime Center u għalhekk f'dan ir-rigward jiena nixtieq insaqsik jekk taħsibx anke fid-dawl ta' direttivi iktar reċenti li ġew adottat anke minn dan il-Parlament Ewropew fuq direttiva tal-iskambju tal-informazzjoni eh, eh, bejn l-awtoritiet tal suppost li supposti saħħu l-iskambju ta' informazzjoni jekk minn ġdid intaħseb li l-Europol għandix strumenti adegwati anke fid-dawl eh, tal dħul fis-seħħ tal-IPPO. Grazzi ħafna. Germany. Ja. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Signori, kollegi. Signora De Bolo għalet illi aħna irrit konna info hub F'Ewropol, imma jekk inti trid infoħab irid ikollok l-informazzjoni. Il-regoli ta' protezzjoni ta' data jvarjaw ħafna minn stat membru għal ieħor u kultant dawn ir-regoli għandhom it-tendenza li proteġu lil min jagħmel ir-reat. Għalhekk kif ħadd tiġi trattat dil-ħaġa fuq livell Ewropew? Din id-data tista' tingħata tista' titqassam mbagħad Brexit Eh, kollega Irlandiż semma l-Brexit fil-fatt u bir-raġun. Xieġi għallura r-Renju Unit ħeġi meqjus bħala pajjiż terz, xorta ħajkunu jistaw daw jasnu u iqasmu id-data ħagġaħra pornografija ta' tfal, id-darknets. possibiltajiet jeżistu biex naqbdu l-nies wara daw l-attivitajiet fejn ikollna s suspetti per pereżempju nagħmlu ċertu attivitajiet ta' spijar u ta' spjonaġġ u Jekk le xinu ma l-possibiltajiet allura mbagħad fuq il-ħasil tal-flus fil bundesta aħna deċidejna illi naqilbu l-oneru tal-prova u għalhekk għassi li jkunu ġew akkwistati legalment li jistaw jistgħu jiġu ikkonfiskati sta għal persuna li tipprova li dawn huma fil-verità tagħhom. intom fl-Europol tistaw tagħmlu l-istess ħaġa b'dawn transazzjonijiet legali kurra mill-Finlandja sewwa qed ngħidu ismek Iva. Iva tu sewwa. Grazzi President u grazzi Sinjura Direttur Eżekuttiv Debol li mistoqsija tiegħi hija simili għal delegati li tkellem qabli dwar il-budget ta' Europol kif tafu hemm kwistjonijiet eh, pressanti li flussi migratorji, terrorizmu, ċiberkriminalità u fl-istess waqt. L-Europol ingħataw kompiti ġodda fjamanti fir rigward ta' traffikar, eh, reati fuq l-internet, etc. U ħafna minn dawn l-affarijiet mhux qed jiġu solvuti, imma qed isiru dejjem iktar estensivi diffiċli. Għalhekk il-mistoqsija tiegħi sempliċi. Il-kon naqblu li l-Europol t-saxħax b'livell adattat ta' riżorsi ta' flus. Taħsbu li hemm tassew dita illi din l-istituzzjoni tant importanti tingħata aktar kompiti u funzjonijiet iżda mhux biżżejjed riżorsi biex taqdihom daw id-dmirijiet u kif allura ħa tipprioritizzaw bejn dawn il-kompiti. Grazzi Sinjura Kenkom il-Parlament Ewropew. Ħanitkellem bl-Olandis jiena. il-kollegi tiegħi jistana sena li għaddiet raw ir-rapport fiġi ġie li għandu jkun hemm rakkomandazzjonijiet. L-Europol għandha ssir info hubs biex ikun hemm skambit l-informazzjoni kontestuali fuq dawn ir-reati dettalji pereżempju dwar radikalizzazzjoni, kuntatti kif nitrazzaw dawna il-gangs kriminali. Issa min rapport law inbidel xi ħaġa sar progress. X'inhuma x'inhu l-valur mażjut li qegħdin taraw qed nassum li ħajkun hemm problemi bl-iskambju tad-dejta ma' stati membri oħra u naħseb illi waħda mill-isfidi kbar issa jgħal jkun hemm bilanċ bejn it-tisjeħ tas sikurta u li tirrispetta drittijiet privati u għalhekk meta inti sara dan ir-rapport fuq it-terrorizmu pereżempju x'hemm isir u tipi oħra ta' reati bħal pereżempju l-abbuż ta' tfal online, in-nuqqas ta' innovazzjoni ta' kif taqbad il-daw kriminali illi kapaċi jistaħbew wara l-anonimità fuq l-internet x'inhu fl-opinjoni tagħkom kif inhu l-futur kif qalet il-kollega tiegħi hawnhekk warajja l-Europol kif jista' jindirizzhom dawn il-kwistjonijiet attwali kieku l-Europol pereżempju kellu jara tnaqqis fil-personal tiegħu. Imbagħad, il-bilanċ tal-ġeneru kif inhu fil-Europol in-nisa in-nisa fuq il-posta xogħol fil-pożizzjonijiet eh, għoljin. Għax id-diversità għandha ħafna formi. Sinjura Tus minn Ċipru. Is-Sur Tus minn Ċipru. Grazzi, President. Kif eżattament ikkalkulajt it-total tal-cryptocurrencies fl-Unjoni Ewropea u kemm każijiet huma ma relatati mal-attivitajiet illegali, speċjalment dak intu x'jaqsam mal-finanzjament attivitajiet terroristiċi. Nixtieq nkunu nafu wkoll kemm għanna bżonn leġiżlazzjoni fuq livell ta' stat membru sabiex tiġi indirizzata ħer din il-kwistjoni u jekk tkunx idea tajba illi dawn il cryptocurrencies jiġu totalment projbiti. Sir Pigmant mill Anzi, Sinjura Rikmont minn Belġu, kjoġbak. Grazzi, President. L-ewwel net nixtieq nilqa il-grupp parlamentari tagħna naħseb il-miżuri konġinti tal-parlamenti nazzjonali hija ħaġa eh, taġid ħafna speċjalment eh, fil-kontest tal-Europol ġifieri merħba lil kollegi kollha tal-istati membri. Mistoqsija l-Sinjura Debol l-ewwel net Eh, fuq l-istrateġija esterna tal-Europol u l-konklużjoni ta' ftehimiet ma' pajjiżi terzi, dan jista' jkunu strateġiċi jew operazzjonali u diffiċli li wieħed ikun jaf l-anijiet finali tagħhom. U nafu li dawn huma uh, gvernijiet dittatorjati u nixtieq inkun naf il-miżuri ta' kontroll li huma meta itwafqu eh, dawn il-ftehmiet biex hekk nkunu nistgħu nistudjaw dawn l-impatti fuq id-drittijiet tal-bniedem u jekk tistax forsi tini x'informazzjoni fuq il-pajjiżi eh, tal-mena. Issa tini mistoqsija tiegħi fuq il-kooperazzjoni ma' Frontex ftehim ta' kooperazzjoni ta' Ġunju li għadda nixtieq inkun naf xi ftit iżjed fuq l-għanijiet ta' din il-kollaborazzjoni u jekk tippreferixxi illi nibatu l-mistoqsijiet bil-miktub biex ikonna iktar informazzjoni fuq il-website, għajdunna grazzi. Now we have just received Mela għadna kif irċivejna talba addizzjonali għal kelma. U u din ir-round bis-surret kużis mi Greċja. Ikkeġbok. Grazie ħafna, President. Grazzi tal-li għamil l għaddit li kelma xem zaġ punti li xtaqt namel l-ewel net. Nishtuq nejdu li aħna imħazbin ħafna fuq din il-kwistjoni li jissammiet fuq il-budget, għed nitkellem fuq il-budget illi ħajkun qiegħed eh, jirregola jmexxi xogħol li mbagħad ikunu jistgħu jagħmlu l-Ewropol u ħaġa oħra dwar ir-refuġġjati u żieda fl-influssi illi semmew il-kollegi fil-Parlament Grek u Ċipriot. Illum fil-UN għaddej is-summit tal- dwar it-tibdil ta' klima. Dan qed jiżvolġi llum u wieħed mix-xogħlijiet ewlenin tal-Europol propju jitratta il-ġlieda kontra reati relatati mal-klima. Ma nafx jekk semmejtu jiex tiġad il ħaġa u jekk fil-fatt importat repetilna jew jekk le tgħidilna xi strateġija għandha l ewropol biex tiġġieled il-rejati relatati mal-ambjent. U anki il-rejat l tar kriminali li għedin naraw fl-Europa fi pjesa d-dinja daw l forum il-ġodda kif għedin jikollom impatt. Sewa kellna għaxri mistoqsija kollha rispettaw il-limitu tal-ħin li għattilkom mod baqanna kwarta. Issa nti sirt esperta biex tindirizza daw il-mistoqsijiet. Sinjura Zabol, għandek kwarta biex twieġeb il-mistoqsijiet li saru. Grazzi President fuq il-budget l-ewwel net. Grazzi li kulħadd tal-mistoqsijiet tagħkom kienu tassew interessanti. U nixtieq nesprimi l-ringrazzjamenti tiegħi għall interess illi rejtu fix-xogħol tal-Europol. Ħa nipprova nagruppa l-mistoqsijiet differenti fejn hu possibbli l-ewwel nett. Il-budget. Eħe, fil-fatt il-proposta tal-budget tal-2020 pubblikat mill- kummissjoni f'Mejju kien 33 miljun inqas u 52 personal inqas minn dak li kien qed jistenna l-bord ta' ġestjoni għalhekk aħna bħal dejjem napprezzaw l-għajnuna li tagħna Parlament Ewropew imma tħassib tagħna huwa li l-Unjoni Ewropea għamlet ħafna xogħol flimkien mal istati Membri biex is sigurtà esterna ssir dejjem aħjar, aħna mħasbin dwar is sigurtà interna issa u naħsbu għandu jkun hemm bilanċ bejn it-tadira s-sikurta interna u esterna biex aħna is-sikurta interna ma tkunx il-ħolqa dajfa fil-livell tas sikurta Li namlu li rridu namlu jekk il-budget finali jkun um, differenti ħafna mill-proposta tal-Ewropa li konna namlu riprioritizzazzjoni. U namlu riprioritizzazzjoni wkoll tal-pjanijiet fuq tul ta' żmien u l-istrateġija tal ewropol għal-2020 u l-len. Aħna ħanetolbu koll il-redeployment tal-uffiċjali għal hotspot u na ikon hemm impatt nafu fuq il l-impatt sekondarju tal-influssi migratorji qegħdin naraw zida fid-drogi fl-Unjoni Ewropea li qasma rajna bħala qegħdin naraw zida fil-vjolenza u it-tweġiba minn perspettiva Ewropea ħa ovvjament ġi effettwati għaliex l-isforzi tal-Aġenzija ħajkolla t iżjed fuq il-miri ta' valur iktar oli. Aħna Ikollna nażlu li ma każijiet mill-istati membri nappoġġaw li male le għandna biss flus biżejjed għal 15 il każ tal-high value targets. Fil-verità għandna madwar 45-50 każ li jeħtieġu timijiet multidisciplinarji min-naħa tal-Europol. Il-ġlida kontra reati ambjentali hija qalbna ħafna. Aħna attivi fil-proġett Impact, għandna proġett analitiku fuq livell ta' Europol ukoll biex niġġieldu reati ambjentali niddependu mill-iskambju ta' informazzjoni mal-Istati membri u hemmhekk ukoll ħajkollna impatt fuq l-appoġġ li nistgħu naraw. L-investiment fl-IT. L-eżempju ta' kontenut illegali online aħna rridu naġġornaw is-sistema tagħna irma. Irrid ikollna sistema iktar l-istrateġija adattata iżjed fl istati membri u l-unitajiet tal-referral differenti fl istati membri jekk ma jkollniex bżonn jekk ma kondix il-flus fuq livell Ewropew ma konniex nistgħu naġġornaw din żgur għax teħtieġ ħafna flus u f'dak il-każ jridu jkunu l-istati membri li du jinvestu min-naħa tagħhom li ħadkun spiża mhux biss għall-istati membri ma diffiċli wkoll għal kooperazzjoni fuq livell Ewropew. U l-komunikazzjoni ta' referenz għal fornituri ta' servizzi, proposti tal-budget huma importanti u l-appoġġ tagħkom ukoll importanti għall-innovazzjoni u r-riċerka. U għalfejn għandna di priorità strateġika lura. Għaliex hemm talba ċara mill-Istati Membri fl-Unjoni Ewropea kulħadd qed ikollu riżorsi ridotti u għalhekk L-istati membri huma impenjati biex jiżviluppaw soluzzjonijiet innovattivi għax xogħol tal pulizija kwistjonijiet ta' sigurtà flimkien. Aħna għalin naħdmu palissa fuq proġett u koll illi hija ħares li l-passi differenti li jtidu fi stati membri differenti u nivalvaw dak li hemm bżonn fuq livell Ewropew ovvjament biex dan kollu jkun jista' jsir hemm bżonn tal-flus għandna tir li u soluzzjonijiet għall-istati membri kollha dawk li għandhom il-mezzi u dawk li m'għandhomx. Imbagħad l-uffiċjali mistiedna fi Ċipru. Aħna maħniex l-FBI Ewropej. Aħna ma nistawx nieħdu miżuri eżekuttivi. Aħna dejjem rridu morru lura l-mandat tagħna, l-mandat tal ewropol Huwa illi nkunu ħabb ta' informazzjoni u illi Nobdu dak illi għanna fannes wieħed u tnejn tar-regolament għandna aħna nistgħu niċċettaw biss informazzjoni mill-Istati Membri meta tkun koerenti mal-qafas legali tagħna u mbagħad idu nipproċessaw dik id-dejta f'koerenza u fit f'kooperazzjoni mal-Istati Membri ma dejjem l-Istati Membri għalhekk illi jiddefinixxu dak li jista' tagħmel l-Europol għabbat tal-informazzjoni li jaqsmu maħna, jekk l-istati membri per eżempju jridu li aħna nagħmlu biss eh, verifiki, aħna dik l-informazzjoni sa' nużawha biss għal finita verifika, jekk huma jdu nistgħu tipproċessaw u toħolqu u eh, leads ġodda għand nagħmlu dan l-Europol ma jsirux is-sidin il-ġodda ta' dik l-informazzjoni fuq il-każ ta' Ċipru minħabba l-iskemi tal-ta' prioritizzazzjoni ma stajniex nappoġġaw l-autoritajiet ċiprotti bizzejiet għax kien hemm del kriterju skont in-numru ta' eh, abitanti aħna konna nafu bid-diffikultajiet illi kellhom l-awtoritajiet infurzjat tal liġi ċipriotti u issa ninsabu fil-pożizzjoni li nagħtu għajnuna akbar lill awtoritajiet ta' ċipru milli konna fil-bidu. Ma tkollox jiddependi mill-awtoritajiet ċipriotti biex l-ewwel jintroduċu każijiet u mbagħad skont il brasal kollegament minn flajja ikun hemm il-possibilità minn naħa tagħna li nappoġġjaw l-awtoritajiet ċertiprjoti fil-każijiet differenti. Aħna qed niffukaw li żied fuq traffikar ta' bnedmin dan huwa fil-mandat tagħna u nifukaw fuq il-gruppi ta' kriminalità organizzata. Il-zona Efros, il reġin Efros fil-Greċa jiva kont emmek jien, aħna ma nibbatux uffiċjali, emmek ma nibbatu analisti biex jgħinu l-Aġenzija ta' Nafurizzar ta' Liġi b'proċessar ta' dejda f'każijiet kriminali. Fuq il-qbil bejn it-Turkija u l-Europol, aħna l arranġament mat Turkija għandna uffiċjal ta' kollegament ma' mit-Turkija fil-Kwartier Ġenerali fl-Ewropol ma sissa qatt ma stawx naqsmu dejta operattiva mat Turkija nix tejjim operattiv mat Turkija u għalhekk il-Kummissjoni Ewropea qed innegozja il-ftehmiet operattivi dan jinkludi l-possibilità ta' skambju ta' dejta personali hemm rwol għall-Parlament Ewropew fin-negozjati tal-ftehmiet operattivi li għaddejjin attwalment. L-istrateġija esterna u l-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi din hija importanti ħafna din tal-aħħar jekk naraw pereżempju il-kriminalità serja u organizzata 65% tal dawn il-gruppi huma ċittadini Ewropej, dan ifisser li l-oħra mhumiex internament mill-Unjoni Ewropea, però ma nistgħux intukom stampa sħiħa ta' intelligenza jekk ma jkollniex informazzjoni min-naħa ta' pajjiżi terzi, u għalhekk importanti illi jkun hemm ukoll ftemiet operattivi meta tkellmu pereżempju dwar id-drogi għandna ftehim operattiv mal-Kolombja illi ifisser li nistgħu naqsmu d-dejta mal-awtoritajiet tal-Kolombja u naħdmu flimkien bejn il-Kolombja, l-Europol u l inqas stati membri fuq każijiet differenti flimkien mbagħad il-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent għandna dejjem operattivi mal-pajjiżi kollha tal-Balkani tal-Punent jdu naħdmu għabbażi tal-informazzjoni tiġi skambjata li għadha mhix tal-livell għoli biżżejjed tal-issa. Dana ir-reġjun huwa importanti ħafna lina li nikkooperaw magħhom issa Brexit id-diskutejna il-possibiltajiet kollha fir-rigward ta' Brexit ma' bord ta' ġestjoni, tlabna l-gwida min-naħa tagħhom, ippreżentajna l-bord ta' ġestjoni f'każi differenti il ċenarju u passi differenti li qed jittieħdu minn l-Europol fi Brexit u għanna xenari differenti għal deċiżjonijiet politiċi u riżultati differenti li jista' jkun hemm. Skużawni illi ma weġġibx għall mistoqsija biex immur l-Irlanda u l-indirizz parlament hemmhekk, issa naraw fejn marret din l-istadina imma dejjem tistgħu tistaqsu hawnhekk eh, l-uffiċċju tagħna hawnhekk fi Brussell. Aħna dun nkunu f'kuntatt mill-qrib mal- Task Force 50 fir rigward ta' diskussjonijiet ta' Brexit, il-ġabra tal-informazzjoni fuq livell Ewropew din hija ħaġa importantissima. Jiena għamilt l-isforzi sena li għaddiet li nmur l-istati membri kollha u nitkellem mal-imsieħba rilevanti kollha biex ikun hemm analiżi dettaljata fuq l-iskambju ta' informazzjoni li għandhom huma mal ewropol U issa ħakunu għadin nifukaw fuq il-kriminalità organizzata u s serja speċjalment terrorizmu, ċiberkriminalità u il e, traffika ta' bnedmin, hemm bżonn li jkollna task force operattiva niġbru flimkien investigaturi kun hemm ukoll skambju ta' informazzjoni real time mal Europol sabiex ikun informazzjoni adattata u tajba u bat niżviluppaw pjantazzjoni ta' kif nistgħu nindirizzaw gruppi differenti ta' kriminalità organizzata. Il-Platform for European Policing Solutions Research and Development kollox jiswa ħafna flus, risorsi limitati u għalhekk aħna ehm, niġbru flimkien dak il nistgħu niġbru flimkien l-Ewropa tkun pjattaforma Ewropea fejn l-Aġenziji tal-Infurzar tal-Liġi jsibu il xulxin u jkollhom idea ġenerali tal iżviluppi li qegħdin insaħħu fi pajjiżi differenti jkun jistgħu jikkuntattjaw dak il-pajjiż biex jifhmux qegħdin jagħmlu ehm, u kif qed jiffaċċja dan it-teddit ta' sigurtà waħda fuq livell Ewropa rridu nkunu kapaċi noffru soluzzjonijiet innovattivi għal komunità tal-forzar tal-liġi għall-Unjoni Ewropea kollha kemm hi kooperazzjoni mal Frontex u l ewropol importanti ħafna għandna l-żewġ eh, isfqa legali sfidi dwar skambju ta' informazzjoni fejn aħna prezentajna dak li qiegħed timexxi l-kooperazzjoni futura tagħna. Din il-kooperazzjoni hija evoluzzjoni bejn Frontex u l-Europol. Imma aħna direttur eżekuttiv ta' Frontex u jiena lessin nikkooperaw fl-imkien u nippruvaw ma nirdoppjawx ix-xogħol fejn sekku. Issa fil tal-protezzjoni tad-data u r-regoli eh, dwar dan is-suġġett għanna differenzi bejn l-istati membri differenti fl-Unjoni Ewropea. Irridu naħdmu fil-qafas legali eh, offrut l-inna u bekk għanna l-uffiċjal tal-protezzjoni tad data fil-uffiċju ta' għanna eh, tim ta' xi għaxar persuni li kull jum qed jevelwa kif qed naħdmu fuq id-data li nirċievu u kif nistgħu nipproċessawha u nużaw din id-data b'mod tajjeb biex inservu l-istati membri eh, bl-aħjar mod possibbli. Jew anke aħjar mill-li jek namlu. Se diskussjoni fil-font fuq il-protezzjoni ta' data u għahna grati ovvjament li nipparteċipaw jek ikonna u naraw il-possibilitajiet ġodda tal-qafas legali per eżempju tal-Eurojust li huwa aġġustat diġà adattat għal-landscape li um, għal-pajsaċ kif qed jiżviluppa li qed naffaċċaw il-prioritizzar uh, fl-Europol huwa wieħed mill- parti mix-xogħol ta' kuljum tagħna meta nħarsu lejn kriminalità organizzata, din hija eh, polikriminali eh, jaħdmu b'mod globali. Eh, il-kriminalità il bħala servizz sar saret um, ehm, uh, model kummerċali, naraw iż-żieda fil-importazzjoni ta' drogi fl-Unjoni Ewropea, naraw li hemm hubs fl-Unjoni Ewropea għal għal drogi sintetiċi li jiġu esportati għal pajjiżi oħra. Ħafna mill-attivitajiet kriminali tal-gruppi qed isiru iżjed komplessi u għandhom bżonn ta' arfin tekniku u u qed naraw il-bżonn u d-demanda mill-istati membri biex nimpenjaw roħna iżjed fil-kriminalità finanzjarja u ekonomika qed niddefinixxu dan il- eh, qed imwaqfu dan il-ċentru fuq il-livell krimin u eh, għax trid tkun espert biex issegwi l-flus u m'għandniex l-arfin kollu meħtieġ fuq il-livell nazzjonali u laqqas fuq il-livell Ewropew irridu nkunu anki aħjar f'dan is-suġġett il-ċifri juru l-2.1 fil-mija tal- tal-rikavat jinqabatu 1.1 fil-mija jiġi konfiskat. Dawn iċ-ċifri huma baxxi ħafna u dan ifisser distabilizzazzjoni għall-ekonomija. Jiena niproponi li jekk għad fadlilkom xi mistoqsijiet tibatulna eh, eh, dawn il-mistoqsijiet li li għal u anki aħna nwieġbu eh, bi proċedura bil-miktub u nistidinkom biex tiġu għal Europol biex ikolkom anki iżiet informazzjoni. Grazzi ħafna għamilt Hiltek u hekk kellek tagħmel f'dan f'din laqa eh, laqa li titratta l-Europol illi tfisser inti ġifieri grazzi tal-li kont hawnhekk, grazzi tal-li tal għamit għamilt l-almu tiegħek biex tiffaċċa u twieġeb il-mistoqsijiet rilevanti kollha li minn mill-delegazzjonijiet kollha issa bla ma ma naħlu ħin għax lura fl-iskeda tagħna aħna għandna nipproċedu għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna. Se jkollna kafe fil-4 kwart iżda għad fadal 45 minuta sa dak il-punt. U bekk nistgħu nisimgħu mill-kellima mis-snin oħra tagħna sur Andrej Linta issa il-President tal-Bord tal-Ġestjoni u anki Signora Florea li eh, kienet il-coacher tal-JPSG u l-kap ta' delegazzjoni tal-Parlament Rumen li marret fil-laqa tal-Bord tal-ġestjoni tal-Europol bħala osservatur fl-isem il-JPSG. the, the, the European, I was just... Uh... Eva, kontet natikom eh, eh, sfond billi najdilkom illi dan il-bord eh, tjadotta il-programmar multianwali tal-Europol u dan il-programm ta' xogħol annwali fejn jadotta l-budget annwali u bekk il- il-Bord tal-ġestjoni adotta il-rapport tal-attività annwali konsolidata dwar l-attivitajiet tal-Europol. Skont l-artiklu 14 tal-dan regolament jistednu l-persuni li l-opinjoni tagħhom tista' tkun rilevanti għad-diskussjoni tagħna u huwa l-każ illi aħna hawnhekk nistednu sur l-inta u anki s-Sinjura Florea fl-aħħar laqgħa tal-JPC eh, eh, ġej fi frar ma ebda deċiżjoni ma tieħdet fuq il kwissjoni tar-reprezentant tal-JPSG biex tattenda l-laqgħa tal-Bord tal-Ġestjoni tal-Europa Konservatur u għalhekk il-coaches li rappreżentaw il-JPSG f'dan rigward u l-Sinjura Florea li kienet il-coache ta' qabel attendew il-laqgħa tal-Bord tal-Ġestjoni f'Mejju ta' din is-sena. I, Sinjura Florea, sottomettit il-rapport bil-miktub tagħha qabel il-JPSG u i se t-prezenta l-rapport tagħha i personalment f'din il-laqgħu bekk nilqakom, Sinjura eh, Sur Linta għandek eh, b'kollox għandna nużaw bis 45 minuta u għet u u wkoll f'dak il-ħin persuni li jixtiequ jipparteċipaw ukoll fid-diskussjoni. Sinjura eh, Sur Linta l ewel forsi għal 10 minuti kull wieħed minnkom pala massimo u mbagħad ngħaddu għal diskussjoni miftuħa pala massimu żewġ minuti għal kull kellema jew mistoqsija illi għandha tiġi indirizzata lill-panel. Sur l-intemela, grazie ħafna membri onorevoli tal-JPSG u anki coaches eh, distinti eh, Sur Lopez u Signora Talfiti kif eh, tlabtu jiena se nitkellem fil-qosor u se nippreżenta l-punti ewlenin tal-Bord tal-ġestjoni tal-Europol u mill-aħħar laqata ta' frar tal-2019 Kuntent li qiegħed hawnhekk m'iniex se dum fit-tul, se nsomm il-preżentazzjoni fil-qasir u jiena kont eh, qed nistenna ħerqan biex ikollna diskussjoni fuq il-rol eh, attwali u fil-ġejjieni ma'kom bekk eh, għandi nibda billi ngħid li l-bord huwa l-istrument ewlieni tal-gvernanza tal-Aġenzija tirrappreżenta l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati membri li huma l-stakeholders ewlenin tal-Europol u kif intkom bir-raġun semmejtu fil-bidu u nixtieq nisħaq fuq dan il darbaħra illi l-bord huwa l-istrument awlini tal-gvernanza tal-Aġenzija għax fih l-autoritajiet tal-importat tal-liġi u anki l-autoritajiet kompetenti tal-Istati membri. U neġa l dan il-punt iżjed l-qoddim mela mill-ewwel laqa fl-Ottubru tal-2018 għandna kena l-qafas legali l-bord ta' ġestjoni eh, wetta il- E, e, xogħol billi e, tissalvelja l-Aġenzija l funzjonijiet tal kontrollu oħrajn jinsabu fil-katalogu taħt l-artiklu 11 tal-Regolament tal-Europol. Fost affarijiet oħra, il-Bord jadotta il-programmar multianwali li smajna ħafna dwaru il- il-programm multianwali u l-budget tal-Europol. Meta jagħmelek il-bord mhux biss jiddetermina d-direzzjoni strateġika tal-Aġenzija, iżda anki eh, t-fissa il direzzjoni strateġika tal-Aġenziji għandu il-poteri tal autoritajt tal-ħatrit u anki frigwa tal-direttur eżekuttiv tal-Europol u jaħtar l-uffiċjali tal-protezzjoni tad-data u anki tal-auditjar. Dawn il-loqsma fl-imkien ma' segretarjat tal-bord jikostitwixxu il-bord tal-ġestjoni frigwa tal-funzjonijiet il-bord jiprevedi il-ġestjoni tal-direttur eżekutiv. Barra minnek il-bord jeżerċita funzjoni wiesa ħafna fil tal-kull kwistjoni eh, kruċali għal funzjonament tal-Europol u anki tal-eżekuzzjoni tal-mandat. Per eżempju, il-bord tal-ġestjoni adotta id-drittijiet u l-obligi tal-liaison officers li Eh, ir-regoli għal personali ir-regoli tal-selezzjoni, eh, tal-diretturi eh, eżekuttivi u u strategija regoli għal prevenzjoni u l-ġestjoni ta' konflitti tal-interessi fil-gwatta membri tiegħu anki l-linji gwida għal għal sistemi ġodda tal-processar tad-data li huma marrufin pal kunċett tad-data integrata fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet tiegħu il-bord anki jizgura li l-atiet tiegħu huma skont il-bżonnijiet tal-Europol u tal-Istati membri wkoll. Eh, Per eżempju, id-deċiżjoni tal-bord fil-Deċembru tal-2016 fejn waqfu regoli għall-applikazzjoni għal regolament 1049 tal-2001 il-regolament għal trasparenza um, għandu xaqsum mal-aċċess għal-dokumenti tal-Europol u dan hawnhekk fanu eh, il-bilanċ bejn sigritezza minna l-oħra u trasparenza minna l-oħra. Forsi qed issaqsu kif dan il-bord jaħdem. il um, jifissa l-laqat il ġemma id-dihla fl-4 ta' ottubru jiena se nkun president tal-112 laqat tal-bord. Għal kem regolament jien li jkollna żewġ laqat ordinarji fis-sena fil-fatt niltaqgħu xi erba' darbit annwalment u dan ifisser indikazzjoni eh, oħra tal ta' kemm għandna xogħol x'namlu żewġ gruppi ta' ħidma fuq il-affarijiet kooperati eh, ta' kumpaniju u oħrajn fuq il-ġestjoni u bekk dawna jiltaqgħu regolarment biex jiddiskutu l-kwistjonijiet marbutin. Fl-eżerċizzju tal-responsabiltajiet tat teħid ta' deċiżjonijiet il-bord joqgħod fuq eh, il-parir eh, mill-gruppi l-oħra pal per tal-Unis Nazzjonali biex jiżguraw l-effettività fil-kooperazzjoni li u anki fil-gwad tal-Komitat biex jizommu l-konfidenzjalità meħtieġa u l-istandards ta' sigurtà tal-Europol. Il-varjetà ta' kwistjonijiet eh, li jaħdmu fuqhom il-bord jinsabu anki fil-agendas ehm, tal-laqat li għandhom għandna ħafna suġġetti eh, differenti fil-laqat Il-bord huwa kompost mill-membru u wieħed membru minn l-istati membri u anki mill-Komissjoni. Kif eh, rajna fl-istorja u l-esperienza tagħna għan eh, tajt il-ħiliet tal-operazzjonijiet tal-ġestjoni u kif ukoll l-impenn tal-Aġenzija huma indispensabbli biex l-Europol ikun ta' modell bħala organizzazzjoni tal-infurzat tal-liġi fl-Ewropa kif ukoll kullimkien fid-dinja. Il-membri tal-bord għandhom għandhom rwol essenzjali bejn l-Europol u l-autoritajt kompetenti u koll um, fuq il-livell operattiv kif ukoll politiku. l-approċ komuni eh, fid-direzzjoni tal-Unjoni Ewropea jaffetwa anki kif neħdu d-deċiżjonijiet. Jiena kburi fejn ngħid li grazzi għall approċ konsenswali l-bord fil-fatt jieħdu biss il-deċiżjonijiet eh, unanimi Eh, bla mi sorpriża li sissa ma kenniex punt fej eh, ix-xogħol waqaf għax ma stajniex naqblu il-bord konstament ħadem bħala eh, awtorità kolleġjali għax lan ewlieni huwa li tejjeb l-Europol xogħol tal-Europol fil ġlida tal-Istati Uniti l-Istati membri kontra l-kriminalità li taqsam il-frontieri ma stajniex naħdmu minnajr l-istaff, il-personal tal-Aġenzija u anki taħt id-direttur illi jieħu eh, eh, eh, sem fid-deċiżjonijiet tal-Bord tal Ġestjoni għandi xi klim fuq il-rwol tal-bord ta' ġestjoni. Il-bord palissa jaħdem fil-struttura komplikata ħafna il-Gvern Ewropew, il-Konsil u l kummissjoni tal-Unjoni Ewropea għandhom ehm, effett eh, diretta kif ukoll fuq il-xogħol tal-Aġenzija u anke fuq is-Supervisur. Bħala riżultat, dħul fis seħħ tar regolament tal-Europol il-bord jaqsam il-teħid ta' deċiżjoni tal priorizzar u l-kompetenzi flimkien mal stakeholders u kif il-rwol essenzjali tal-budget il- responsabbiltajiet huma dipendenti fuq deliberazzjoni f'dan rigward il-, il minħabba l-mandat il-bord jibqa' uh, uniku fl-attura l-Europol. Per eżempju, l-bord jtemek biex eh, jevalwaw il-xogħol li jingħata lill-Aġenzija fuq livell Ewropew fuq l-implementar tax-xogħol tal-Europol u l-pjanar għalġejjin u anki iwettaq il-xogħol fil-interess tal-istati membri fl-esperienza tiegħi l-involviment ta' dan il-bord fil-proġetti tal-Unjoni Ewropea jiena nħadem permess tal-xogħol li jsir mal-istati membri il-bord jimmonitorja il-proġett importanti f'għall unjoni Ewropea kif ukoll għall-Istati Membri fost l-stakeholders importanti kollha il-JPSG li huwa jirrabta oħra hija essenzjali għal bord ta' ġestjoni kooperazzjoni żviluppat iżjed mill-frar mill-laqa ta' frar ta' JPSG taħt l-artiklu 14 ta' regolament ta' unjoni Ewropea fisa il-bord jiena kelli l-pjaċir nistieden ir-rappreżentant tal- fil-laqa Mejju ta' Bukarest aħna il-għajna Mekel il co president eh, Signora Florea, ħadet part attiva, attiv fuq diversi punti fuq l-agenda jena nir-ingrazzja sinċerament Signora Florea għal kontribuzzjoni sinifikanti fil-diskussjoni tana l-rizultati tal-aħar laqa fil- fil-tammeju eh, turi ħafna funzjonijiet li għandu il-bord u għanki adottajna r-rapport għal 2018 illi ġi trasmess il-JPSG u anki l-istituzzjoni rilevanti. Skont il-funzjoni speċifiku tal-artiklu 11 tal-regolament, il-bord ta' ġestjoni se jiddeċedi fuq il-twaqif tal-istrutturi interni tal-Europol, il-bord konsidra u l-irfinar organizzattiv propost mid direttur fid-dawl tal-istrateġija tal-Europol tal-2020 wara fiċ-ċentru ta' kriminalità. Il-bord ħad deċiżjonijiet fil-gwad tal-kwissjonijiet marbutin mal-personal frigwa ta' deċiżjonijiet fil-ġejjeni fil kwistjoni diskutejna anki punti importanti fuq il-budget, il li jinkludi l-perspettivi eh, sfavorevoli fil tal-budget u anki għal-2020 u anki il-pjaniet tal-2021 sa' 27 u l-laqa li sessir fil-ġemali li ġeja se nkomplu niddiskutu dan il-punt mill-naħra mill-ħafna naħat differenti. Jiena nixtieq nsemmi jitħol fis-seħħ tal-regolament tal-Europol u it-taqsirit kollha li kellna fuq il-laqat dawna kollha ġew publikati fuq il-website tagħna skont il-prinċipju ta' trasparenza li jiena diġà semmejtu iżda hemm ukoll il-possibilità li nirċievu illi nilqaw u niltaqaw mal-persuni ma assoċjati fuq dawn il-kwistjonijiet. Nikonkludi l-interventi għaj bxi kummenti fil-gwatta ġejjeni. Il-programmar multjanwali tal-Europol li se jiġi adottat mill-Bord ta' Ġestjoni fit-30 ta' Novembru ta' din is-sena flimkien mal-programm annwali tal-ħidma se se jfassal il-xogħol tagħna sal-2022 għat-tletzin li ġejjin. Il-kontesti partikolari tal-dokumenti ta' programmar dawn il- nilqaw dan il-programmi għax għax jaħdem fuq l-aspettativi tal-Istati membri l-għana u l-għini u għal jgħati valur mizjut lil l-investigaturi eh, nazzjonali fix xogħol tagħhom ta' kuljum kontra terrorizmu u kriminalità. Se nkonsidraw il-prioritajiet strateġiċi u anki l-attivitajiet eh, pjanati bħala meħtieġa. Kif rajna fil-statistika pubblikati mill-Europol l-Istati membri kull ma jmur joqogħdu fuq il-prodotti u servizzi mill-Aġenzija. Din ix-xejra se tiżdied fis-snin li ġejjin l-awtoritajiet tal-infurzat tal-liġi se jkollha bżonn ta' iżjed appoġġ mill-Europol biex eh, tiffaċċa sfidi ġodda bħal pereżempju t-teknoloġiji ġodda bħal 5G biex eh, naraw il-problemi ta' sigurtà fil tal-data digitali l-kbira għada se jkonna il-kollegi mill-Finlandja u il-chairperson tal-grupp ta' ħidma fuq il-kwistjonijiet eh, eh, korporati se jkollkom eżempju emmek eh, sod frikwat ta' xol kif se naqsu xol tal-autoritajiet nazjonali u kif jistgħu jużaw id-data. Se jkun iżjed essenzjali li nżidu l-kooperazzjoni sinerġiji mal-Europol mal-Aġenziji oħra tal-Ġustizzja l-Porta Ġestjoni jistenna les biex jgħajnu jappoġġa l-Europol fil-flanijiet multianwali u se tagħmel ħilita se jagħmel ħiltu fil-gwad tal-Aġenziji u anki fil-gwad tal-EPO biex jizguraw li dawn is ma mal eġenziji tiġi sviluppata f'kull livell. U bekk nara l-intervent tiegħi u billi nirringrazzjakom għall-attenzjoni tagħkom u nistenna ħerqan għall-mistoqsijiet tagħkom. Grazzi ħafna Sur Linton. Issa nagħti l-kelma li Sinjura Florea biex tirriporta fuq il-bord tal-massimo 10 minuti. Thank you. Dear colleagues, ladies and gentlemen, it's a pleasure. Grazie ħafna, pjaċir ħafna għalija. Issa musa noqgħod naqra r-rapport tiegħi għax irċevejtuh, ma permettu li xiftit komment l-ewwel net, ovvjament jiena ħafna l ġejt mistidna. pala eh, eh, go presidenta tal-JPSG l-inkum parti eh, mill dan il-bord tu mort il-laqa annwali u nieħu din l-opportunità biex ngħid kemm hu tajjeb mi tajba l-kooperazzjoni ta' bejnietna mill-2017 meta bdejna l-attivitajiet tagħna mal-Management Board tal-Europol ma nafx eh, eh, ngħid illi il- Ovvjament aħna dejjem nżidu mal-punti fuq l-aġenda tagħna u għalhekk dan juri eh, fiduċja u kooperazzjoni bejn il-żewġ entitajiet tagħna daw l-aħħar xhur. Lan u lini tagħna bħala rappreżentanta tal-JPSG fuq il-Management Board tal-Europol kien biex ikun hemm rabtiet b'saħħithom bejn il-grupp u l-aġenzija u nagħmel rapport mhux biss fuq il-punti ewlenin imma wkoll fuq l-osservazzjonijiet ewlenin u tħassib tal-membri tal-bord tal-ġestjoni matul il laqgħa ewlenija pereżempju fuq il-budget fir rapport tiegħi li bat f'Lulju tistgħu issibu wkoll sammarju ta' diskussjoni tajba li kelli ma' direttur eżekuttiv tal-Europol, mal-President u l-membri tal-Bord ta' Ġestjoni kif ukoll ma' rappreżentanti tal-Kummissjoni Ewropea. Naf skur illi ħafna ma' dawn is-suġġetti siġu diskussi għax huma ta' importanza eh, tajba għall-iżviluppi tagħna. Nixtieq nenfasizza illi huwa importanti li nżommu il-kanali kollha Eh, matul is-sena mhux biss fil-qatt darbtejn kull sena, opportunità biex inkunu nistgħu naraw kemm huma disponibbli l-membri tagħna kif ukoll ukoll tal sinjorina Catherine de Ball tal-Europol biex tirrisponda l-mistoqsijiet u tal bit tagħna fl-interventi tiegħi jiena dejjem tkellimt fuq il-fatt li kien importanti ħafna l-JPSG illi tirċevi fil-ħin dovut l-informazzjoni neċessarja biex l-iskrutinju parlamentari tagħna Jina u koll tajt attenzjoni partikolari l-istrumenti u l-inin tal-JPSG fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet tagħha bil-fom kif ukoll bil-miktub. U għal possibilitajiet li namlu użu aħjar minn dawn l-istrumenti, is-Sinjura Catherine Dabol fid-diskors tagħha preżentat il-proposti u l-inin għal bidliet tal-organizzazzjoni skont is-strateġija tal-2020 l tal-Europol biex hekk nadattaw ruħna għall-ambjent ekonomiku l-ġdid. L-Europa se teċandrilza il-funzjoniet finanzjarji interni tagħha f'unit finanzjarju wieħed stabbilit fil-Capabilities Directorate. L-Europol ukoll prova tirrispondi bħeffa tal-bit tal-istati membri fil-qasam ta' kriminalità finanzjarja u ekonomika u stabilit u kol il-ċentru għal kriminalità fil-direttorat operazzjonali. Jena fskur il-rappresentanti tal-Europol eh, se jkunu disponibli ħafna biex jgħidulkom xi iktar fuq dan il ċentru operazzjonali fil għawlinija il-Bord ta' ġestjoni adotta il-rapport eh, konsolidat tal-2018 dokument li kien maqsum qabel mal-JPSG għal konsultazzjoni fil-bidu ta' din is-sena. Fuq relazzjonijiet esterni, Sinjura Debol ta' taqsira ta' lanijiet mal-istrateġija esterna il-ġdida tal-Europol suġġett ta' deliberazzjonijiet addizzjonali u tkun finalizzata s-sena d-dieħla. L-aħħar parti tal-laqa tkellmet fuq il-perspettiva baċetarja tal-Europol għas snin li ġejjin u l-implikazzjonijiet fuq medda twila ta' żmien għall-attività tal-Aġenzija il-grupp ta' il-ħidma, il-programm ta' ħidma tal-2018, wasanna biex naħsbu li għan bżon ikonna prioritajiet ta' proġetti u attivitajiet importanti tal-Europol il-lista ta' dawn l-attivitajiet ovvjament tawlok għal sib fost il-membri tal-Bord ta' Ġestjoni u anki jekk neżaminaw il-kontenut għanna raġunijiet ta' tassib tagħna Dan ir-rigward inqas ta' investiment fit-teknoloġija u kapaċajiet forensiċi se jirasnu l-Aġenzija fuq meta twila ta' żmien biex jiffaċċjaw jilqgħu l-isfidi tal-iżvilupp speċjalment għall-assi diġitali. U l aċenti kontrattwali se jitnaqqas forsi fil-futur u l aċenzija ma tkunx tista forsi tagħti appoġġ operazzjonali adegwat l istati membri. Kemtejn tal-aħħar pass il qudiem aħna xtaqna illi ikonna l-pozizjoni anki fuq il-Komitat Baċitarju qabel il-Kunsil ta' JHA fi 16 ta' ġunju tal-2017. Din litra ntbatet lill-President Tajani u lill signora Kamdan, eh, Ministru Rumena, eh, f'Ġunju tal-2019 u mbagħad trasmessa lil coachers tal jpsgs Eżis kollegi, id diskussjoni li kien hemm matul il-bord ta' ġestjoni għajmu aspetti importanti tal-attivitajiet tal-Europol kif ukoll l-organizzazzjoni tagħha għandna bżonn inkomplu l-ħidma tagħna u nagħtu importanza kbira biex nelbu l-isfidi attwali. Grazzi ħafna. Thank you, Ms. Flora, for your report and for having represented the JBST at the May. Grazzi ħafna tal-rappresentajt il-JPSG fil-Atamiju, eżis kollegi, għandkom xi mistoqsijiet forsi? Le, mux ma jidix li huwa l-kas. Nishtiq nirringrazzjakom il-koll, nirringrazzja il-żewġ kelima għal kontributi validi ta'kom, is-sur Linta u s-Sinjura Florea. Grazzi ħafna l-Sinjura Florea, na grati ħafna bħala eh, ko-president eh, tal axar għal rapport taħħa dettaljat u issa se il-pawza għal kafe u jekk joġobkom ejjew lura fil-ħamsan esquart. Grazzi ħafna.